presidenza tal-Kunsill issegwi dan id-dibattitu. Grazzi. Diba. Konformément l'article 216 paragraf. Grazzi, skont ir-regola 216 paragrafu erba' ma kienx hemm talba għal votazzjoni fuq il-bidla li semmit il-biraħ fil ħamsa u nofs u għalhekk approvata. Il-punt li jmiss fuq l agenda hija